mirtu kunem ġestjoni tajba. Irridu nizguraw illi kunem l-involviment eh, tal-ftejm ta' Parigi kif ukoll natu soluzzjonijiet ekoloġiċi tal-Ewropa mal-bqija ta' dinja importanti li naħdmu eh, b'sens komun. Grazzi ħafna. Issa l-kelima li miss is-Sinjura Scott Cato għal-minuta. Grazzi. Il-negozjati tal-Europa fil-diskussjonijiet ta' Madrid jitkellmu fuq il-bidla fil-klima ma qed jaraw ix-xjenza u l-verità fuq il-bidla fil-klima. Aħna rridu naslu għal zero karbonju sal-2000 u 30 u rridu nbidlu allura l-mod ta' kif ngħixu f'dan il-kontinent u aħna ipokriti wkoll għaliex ma nħarsux eh, nħarsux lejn il-karbonju li nużaw aħna eh, u anke mill-importazzjonijiet. Il-Green Deal ikun hemm għal xejn jekk aħna eh, jekk qed naraw il-Bolsonaro qed iħares lejn dan il ftehim bħala mod ta' kif jista' ikisser l-Amazon u anki jkun ta' teddida għal dawn in-nies indiġeni. Il-Green Deal wassal għal tranzizzjoni eh, fil-ħajja ta' kuljum tagħna u anki l-politika tkun qiegħda tipproteġi l-klima li jridu nirrispettaw għal ġid komuni tal-umanità kollha. Grazzi ħafna. Issa naddu għas-Sur Hakarajnen. Din il-kwestjoni hija għal darbohra inizjattiva tal-ħodor huma paranoiċi fissati fil-klima. U il-ħodor illum irrid ngħid huma l grupp politiku l-iktar jagħmel ħsara jgħixu f'dinja għalihom li m'għandha xejn x'taqsam mar-realtà u laqas mal-klima. L-Unjoni Ewropea stabbiliet ftehim miri klimatiċi li impossibbli wieħed jilħaqhom qed inqasmu l-flus lemmu law mingħajr ma, ma, ma jkollhom għan preċiż. U l green Deal qed sen nib, se nkunu mbagħad iktar obbligati minn qatt qabel mbagħad fuq il-ftehim kummerċjali mal-Merkosur. memx għalfej wieħed joqgħod jidħol fid-dispożizzjonijiet ta' dan il-ftehim u lanqas l-anijiet tal-Unjoni Ewropea ma jistgħu jintlaħqu permezz tiegħu. Kollox dejjem idur madwar l-istess kliem. Fl-aħħar tlifna ħafna minn dak li nexxinna niksbu. Hekk qed jiġri fl-Ewropa qegħdin eh, l-Ewropa qed teqret lilha nfisha il-seta rridu natu għallura l rappreżentanti nazzjonali għaliex hemmhekk għandha tiġi deċiża il-politika kommerċali ta' kull pajjiż. Ir-Renju Unit xorteħ tajba għaliex ħareġ mill-Unjoni Ewropea jew se joħroġ u forsi ma tafx kif jirnexxinna lilna wkoll. Speaker for one minute. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Zahradil. Grazzi, President. Sfortunatament id-dibattitu fuq il-politika tal-kummerċ eh, qed tkun wis eh, politiċizzata u s-sitwazzjoni issa qed tmur għall-ar. F'dan l-aħħar aħna rajna li qed nagħmlu dewmien fuq l-opinjoni fil-ftejma mal vjetnam għaliex hemm akkużi fuq il-tessuti, fuq il-settur tat tessuti. U fuq il merkasur hemm ħafna li ma jaqbrux ma' Bolsonaro u qed inħarsu lejn il-kwotas u l-indikazzjoni ġeografiċi kwistjonijiet marbutin mal-politika tal-kommerċ. Iżda huma marbutin ukoll mal-ambjent u affarijiet oħra li illi għandha xasu mal organizzazzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea u mhux il-Kummissjoni li titkellem dar il-politika komerċali jina nirrispetta l-Green Deal, il-fatt li hemm min għażel jek differenti jekk ma rridux ninnegozjaw nistgħu nagħlqu il-frontieri kummerċjali tagħna u l-iskambi kummerċjali pratikament ma' kulħadd u bekk għandna l lura meta nitkellmu dwar il-kommerċ, dwar temi kummerċjali vera fir-realtà. Grazzi ħafna għal minuta

li eh, eh, laqa għawnek il-finalisti tal-premju Saharov u qed jiddefendi il-foresta tal-Amazonja u jisaqsijek jekk il-ftajim tal-Merkosur u wix kompatibli mal-patt ekoloġiku l-ġdid. Le, dawk li jiddefendu eh, l-Amazonja irridu iwaqfu dan il-ftajim jew inkella jekk irridu dan il-ftajim jiġifieri li aħna qegħdin iżommu mal-kumpaniji multinazzjonali. Dan il-ftajim ftejm eh, huwa l-kundanna tal-mew tal-foresta tal-Amazonja. Dan huwa eh, premju moti lil Bolsonaro meta aħna ngħidu le lil dal-ftejm qed ngħidu le il Bolsonaro. Dan imur kontra eh, da kollu li qed jippruvaw jagħmlu d-difensuri ta' drattijiet tal-bniedem il-popolazzjoni donna ftejim li għandna Ix-sajam il-Bolsonaro se jirti se joħroġ mill-ftejim ta' Pariġi u għallek naħseb illi intom kontu jewis boloħ wis eh, ipokritiċi u jina nipreferi nżomman tal-Amazonja mill-li inkun ipokrita. Mr. Salini, please. Minuta nofs, Onorevoli Salini, grazie ħafna President, il-lejla tajba sul-Komissarju, il-relazzjoni kommerċali li l-lum. il relazzjoni kommerċali il relazzjoni kommerċali li l lum torbot Mercosur mal-Unjoni Ewropea hija eżjed minn 120 biljun euro frigward tal-kummerċu u servizzi pakket kbir fil-valur tiegħu kif fakkar l-Onorevoli Siman xiftit ilu llum fl-ambitu kummerċjali li l mill-regoli speċifiċi li jista' jippreżjedu l-aspettattivi li ħafna il-kollegi fakru rigward tal-Green Deal fil-fatt il-ħodor, il-partit tal-ħodor, deċidaw li eh, wieġbu għax għanna preċedent eh, tal fejn il-Kummissjoni ħadet il-Green Deal bħala priorità huma huma eh, serqulhom l-argument li sietu bekk għażlu logħba iżjed perikoluża biex jaraw min jista' jispara l-ogħla biex il-Green Deal huma żewġ żewġ tiklim fil-fatt Green Deal jiġifieri ftehim eh, din hija sfida għal kulħadd. Eh, tridu terfa' responsabilità li dak li inti tajdu, inti tridu eh, twaqfu kull ftehim, kull ftehim kummerċali Jiġifieri dawk li ma jaqblux ma' Green Deal jistgħu jitwaqfu trid tbiddel il-Green Deal mhux fi sfida għal kulħadd iżda fil-qabar ta' dan il-kontinent trid tbidlu l-Ewropa fil-kontinent malu u indisponibbli. Green Deal hija xi ħaġa differenti aħna ddeċidejna li naħdmu għaċ-ċittadini u mhux għal erba' voti kif intkom qed tagħmlu hawnhekk. Thank you very much. Next speaker for one minute. Grazie al minuta sassur Biedron. Aziz Komissarju, inti uriet dokument verament problematiku għaliex dan il-ftehim eh, huwa miktub b'lingwaġġ li ma tistax tifhmu, aħna ma nistgħux nifhmuh għaliex Eh, Ġifiri dan id-dokument huwa l-kaxxa ta' Pandora dan ilu jinħolo għal 20 sena huwa bbażat fuq ideja li m'għadix valida. Hija ideja bil-fatt li l-flus jiġu qabel id-drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni tal-klima. Issa, din l-idea ħażina waslet għal nirien fl-Amazon u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Brażil. Aħna ma nistawx naqblu ma dan il-ftejim, aħna ma nistawx naqblu ma din l-ipokrezija. U allura issa hemm ħafna eh, protesti fuq kontra dawn it-tip ta' ftejmiet. Irridu namlu minn kollox. Dan il-ftejim irrid jirġi imdawwar għal lingwaġġ modern, lingwaġġ fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni tal-klima. In-nies qegħdin jipprotestaw u qed jagħmlu talbiet tagħhom. Aħna qegħdin fil-waqt dan kollu li qed nagħtu l-premji għad tal-bniedem. Imma fl-istess ħin insew dawn il-valuri kollha sempliċement biex jaslulna aktar mobiles u aktar karozzi. Grazzi. Issa is-Sinjura bil-baw Barandika. Grazzi ħafna. Il-Green Deal għandu jiżgura illi il kontinentana tagħna ikun meċċej f'din it-tranzizzjoni. Il-ftehim mal-Mercosur eh, għandu jinbidel minn klim għal fatti. Aħna rridu nimxu mal mal-ftejm ta' Pariġi u nridu nkomplu nagħmluha fil-futur. Importanti li nħarsu lejn l-impatt fuq l-Amazon, pereżempju n nirien fil-foresti eh, fl-Amazon, jiena naqbel mal-ftejim tal-Green Deal għanna rappresentantoli għal politika kummerċjali u naħseb irridu niżguraw li nħarsu kif jihdu kif jaġixxu n-nies. Dak li qed naraw illum huwa r-riżultat ta' xogħolna. Ħan niżguraw illi l-affarijiet jimxu l-qoddim u nimxu ma' dak li għandna fil-Green Deal. Grazzi. Grazzi ħafna issa Sinjura Metz. Eżis kollegi, billi naqblu ma dawn it-tip ta' ftajmit kommerċali qegħdin nikkontribwixxu direttament għal aktar konsum madwar id-dinja. Aħna qed jgħidulna illi dan it-tip ta' kummerċ qiegħed iwassal għal żvilupp, imma din hija gidba għaliex qed tibbenefika ftit nies fil-waqt illi qed nieħdu nibqgħu nieħdu mir-riżorsi tad-dinja u anke nikkontribwixxu għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem fuq il-ftehim ta' Mercosur ejja nħarsu lejn ħaġa assurdi assurda. Hemm ammonti kbar ta' laħam u l kummerċ għandu jkun fuq skambju għal ħaġa ħaġa illi l naħa l-oħra m'għandix u mhux nagħmlu skambju ta' komoditajiet illi diġà eh, eh, il-parti l-oħra diġà għandha ħafna minnhom. Eh, din hija biss mod ta' kif jaqlaw aktar flus u użu ħażin ta' risorsi speċjalment meta ikun hemm ehm, prodotti bħal ċanga illi tuża ħafna risorsi. Jekk aħna rridu nimxu mal-Green Deal, rridu nwaqfu dan kollu u mhux inkomplu Eh, inżidu fil-problema b'dawn l-influssi kummerċjali kollha. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti issa s-sur Lebreton. Merci. Grazzi, Signora President. Il-patt ekoloġiku tal-Kommissjoni huwa ambizzjuż ħafna għaliex jistabbilixxi għan ta' neutralità tal-karbonju sal-2050. Ġifier l-Unjoni Ewropea qed tgħid li tkun l-eżempju tal-applikazzjoni ta' Pariġi fuq il-klima. L-intenzjoni hija tajba ma' realtà hija differenti ħafna mill ftehimiet ta' skambji liberi Eh, l-Unjoni Ewropea qiegħda titradixxi lilha nfisha l-aħjar mod kif wieħed jiġġieled kontrat neġis ifisser li nipromuovu l-iqsar eh, distanzi possibbli ma noqogħdux nikkummerċjaw eh, prodotti fuq distanzi twal b'użu ta' karburant u iktar emissjonijiet. Dawn l-ftejmit jagħmlu l-oppost għalhekk il-ftejjin mal-Merkosur huwa emblematiku għaliex kif għal Jean-Claude Juncker u l-ikbar kummerċjali li għad daħlet fih l-Unjoni Ewropea biktar minn 770 eh, eh, miljun biljon konsumatur involuti u aktar serju dan għall-ambjent għaliex l-Amerika Latina hija kontinent imbejat ħafna mill-Ewropa, jiġifieri l-iskambji se jkunu iniċsu dejjem aktar skont dan il-ftejim dejjem se jisagrifika l-ambjent u għaliex aħna iffissati li rridu nesporta prodotti tagħna ikun xikun il-prezz u dan il-ftejim mhux differenti. Ivem kapitlu li ta' parsi jiżgura il-protezzjoni tal-foresti u l-iżvilupp sostenibbli ma fir-realtà il-Brażil hija għaddej jeqret il-foresta tal-Amazonja li għajt ħafna fuq l-effettività ta' din il-garanzija U dejjem skont l-idejat ultraliberali tagħha l-Unjoni Ewropea qiegħda tissagrifika l-protezzjoni tal-ambjent favur il-biznis. Taqdi il-lobbies tal-karozzi, tal-kimika, tal-telekomunikazzjoni, tal-trasport, tal-servizzi finanzjarji. U permezz ta' dal-pat ekoloġiku qiegħda tipprova tistaħba wara sebaja u tinganna iċ-ċittadini Ewropej. Grazie għal minuta Sur Procaccini. Grazie. Grazie President Id-dibattitu tal-lum huwa interessanti ħafna għax jurina żewġ tuċċuħ dak tal-ambjentalisti illi ambjentalista li hija orfnu tal-ideoloġija komunista u ideoloġija ġdida l-attività politika u tispiċċa billi tolqot l-ekonomija u l ħaddiema illi fis-seklu ta' qabel suppost kienet jiddefendihom, għal kienet jiddefendihom it-tieni, uh, which u għal dak li jitkellem ħafna dwar il-formuli u l-evokattivi ħafna pal per eżempju il-Green Deal, iżambat ma jimportax xejn mid-difiża tal-ambjent għax l-uniku aħdar li jinteressa huwa l-kulur tal-flus. tal flus Hawnhekk qed nirreferi għal dawk l-Istati Ewropej li grazzi għat trattat mal-Markosur jistaw jibieħħu iżjed faċilment il-karozzi kbar eh, għas kapitu tal-settur Ewropew li eh, bekk ibati meta ikollok iż-żewġ ċuċuħ għandek isek għandek eh, stampa tal-pittura tal Pablo Picasso u għandek biss il-rappreżentanza tal-ipokrizija. Grazie. Next speaker for. Grazzi kellem li jmiss għal minuta signora Rego. Muchas gracias. Grazzi. Il-ġimgħa li għaddiet eh, ġi prezentat hawnhekk il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Sebna ħafna kontradizzjonijiet fosthom il-ftejmiet ta' kummerċ ħiles. bħal dak li se nidħlu fih mal-Merkozur u li jistabilix politika kummerċali tal-Unjoni Ewropea ħafna kritika saret u kritika valida li waslet minn oqsma differenti kemm mill-Ewropa u anki mill-Amerika Latina. Mm tal-ftehim jgħid illi u il-merkanzija bejn żewġ kontinenti u nżidu l-emissjonijiet, nsaħħu l-produzzjoni tal-laħam biex ikun hemm jiġifieri iktar deforestazzjoni fl-Amazonja u l-użu ta' pestiċidi ma jistgħux jintużaw fl-Unjoni Ewropea għal produzzjoni agrikola. U ovvjament dal-ftehim ukoll se jservi biex jinnormalizza il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem ta' Bolsonaro aħna nabżon ta' politiki illi jfittxu sostenibilità u innaqsu l-emissjonijiet. il komissjoni qed tgħid li patt ekoloġiku ma jrid iħalli l-ħadd lura, però aħna naħseb naħsbu illi ma jrid iħalli l-ebda waħda mill-kumpaniji l-kbar ehm, lura, il-kumpaniji li qegħdin jeqirdu l-ambjent. Peters, please. Issa l-minuta u nofs is-Sur Peters. Grazzi kollegi fil ċima li għaddiet kien hemm e, il-Kumitat li żjed ambizzjuż tal-istorja jiġifieri fil għall-ekonomija sostenibbli għat-tfal tagħna, ekonomija ħadra u anki fuq l-effetti ekoloġiċi tal-politika kummerċjali tagħna. L-agrikoltura hija il-politika agrikola tagħna hija l-bażi tal-politika ambjentali tal-klima iżda l-bdewa raħala Ewropej jridu jirrispettaw regoli li siet riġidi li siet stretti fid-dinja waqt li l-importazzjoni tal-laħam eh, niġġessisjet dejn il-laħam li nipproduċu aħna. Iżda dan tagħna skont il-Trattat ta' Mercosur ukoll. Mela, taħt f'dan il-ftehim eh, kummerċali fil-agrikoltura għall-importazzjoni tal-laħam kwalifikata għandna id-dazzi imposti waqt li l-impronta tal-karbonju tal-produzzjoni eh, tal-laħam tal, tal, eh, tal-ċangajja doppju tal-Brasil dejn il-Belġu. Ridu inħarsu lejn il-kummerċu lejn il-kummerċu l-ambjent hawnhekk. Thank you very much. Next speaker for a minute and a half, Senor Lopez, por favor. Minuta, Sir Lopez. Presidenta, muchas gracias. Grazie, President u Kommissarju, l-lum qed nitkellmu dwar ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur illi jitlob u jistħoqlu diskussjoni dettaljata minn dan il-Parlament dan għaftajim illi jfisser opportunità u alleanza bejn l-Amerika Latina u l-Europa. Rrit infakkarkom illi dana se jippermetti l-85% tal-Amerika Latina ma dak li qed tiġri fl-Europa. Id-dinja qiegħda tiċċaqlaq waħna qegħdin infittxu allejati li jridu wkoll jiddefendu l-multilateralizmu, globalizzazzjoni ġusta u inklusiva u l-Amerika Latina għanna għandna reġjun fejn nistgħu niddefendu dan kollu ħaġa tajba li qed niddiskutu u ħaġa tajba li dan il ftejim iservi mhux biex nesportaw il-prodotti ma biex nesportaw standards u regoli l ftejmiet kommerċjali għalhekk qegħdin ukoll. Illum qegħdin nitkellmu fuq dak li qed jiġri fil-Brażil ma' Bolsonaro li verament idejjaqni dan il-President tal-Brażil naqbel ma Eh, għalla voli jaqbel ma xuħut eh, mill-mexxejja fl-Ewropa. Imma Kien hemm presidenti oħrajn fil-Brażil u daqshekk inna ħafna ninnegozjaw dan il-ftehim u l wieħed ikollu ftehim kummerċjali xi fisser fisser li kollok qafa stabbli biex tiġilet kontra l-tibdil fil-klima u nħarsu l-biodiversità b'mod partikolari meta nitkellmu dwar il-pulmun tal-pjaneta. Ma dam ma nagħmluh waħedna. Irridu niftehmu, nippretendu, nesportaw mhux prodotti imma standards u għalhekk qegħdin il-ftehimiet ta' ta' kummerċ ħieles ta' dan it-tip. Speaker for one minute. Grazie kellim għalej miss, signora Risan Minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Jena ma naħsibx li l-flessenta tiegħu dan il-ftejm imur kontra l-ambizzjonijiet klimatiċi tagħna. Naħseb imma illi għat eh, baqa iktar mid-detalji, miftit detali qabel il-Parlament ikun jista japprova u l-kollega tiegħi għandu raġun illi se jkollna bżonn ta' ħafna ħin. Żewġ punti għal xin għandi bis minuta il bdewa tagħna jridu jkunu mħarsa saħjar u huwa il-modell agrikolu tagħna li globalment irid ikun imħares, jiġifieri il-ftim jiddestabilizza il-trobbija tal-annimali u settur fatturi oħrajn irridu naħdmu fuqhom, irridu nkunu iktar sodi ma' Bolsonaro fuq il-deforestazzjoni għaliex il- illum l-Amazonja għadha l-pulmun tad-dinja imma dal-waqt issir issa dik il-żona il l-iktar tniġġes. Mela, Sur Hogan x'se nagħmlu? X'se nagħmlu se ngħidulhom lil dawn in-nies? Se ngħidulhom business as usual le dan madux possibbli. Grazie Grazzi ħafna, issa nadu għall onorevoli Hausling għal minuta. Grazzi. Jekk aħna rridu Green Deal ma nistgħux nikkonkludu dan il-ftehim għaliex mhux qed jaqbel ma' żminijiet li rridu ngħixu, dan huwa ftehim antik ehm, fuq iċ-ċanga ehm, skambju għal karozzi, servizzi ta' karozzi, etc. U allura rridu nibdew negozjaw b'mod differenti. Għanna kapitlu fuq l-ambjent, imma jekk m'hemmx sanzjonijiet, jekk eh, ma jkunx hemm konformità, mela allura inutli. Bolsonaro nafu minnu u eh, qiegħed jagħti seta lin neofaxxisti u mhux qed inwaqfuh milli eh, kompli kisser eh, l-Amazon u li joħroġ mill-ftejm ta' Pariġi. daħ jkun jisu premju għall-imġiba tiegħu. U allura nistaqsu jekk eh, jekk xed nimxu mal-approċċ Ewropew ta' drittijiet tal-bniedem u kummissarju kif kif ħajkonna l-istess standards meta n-applikaw kondizjoni fuq il-bdiewa tagħna imma ħafna istess ħin importaw minn pajjiżi fejn il-standards tagħhom qed eh, dejjem qed jitwarbu. 150 pestiċidi li jintużaw hemmhekk li huma projbiti fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux nagħmluha mingħajr ma nitfgħu piżejjed fuq il-bdiewa tagħna. Grazzi. Issa. kollegi it-titlu ta' dan id-dibattitu għandu jkun id-dogma tal-Unjoni Ewropea huma kompatibbli ma' dak li qed jittaparsi jippruvaw jiddefendu le għaliex din hija l-inkoerenza tal-Unjoni Ewropea minn banda trid timponi fuq l-industrija u l-bdiewa standards ambjentali dejjem iktar stretti u li jiswaw aktar flus u mill-banda l-oħra li tmur dejjem aktar il-bot u iktar malajr f'din il-mentalità ta' kummerċ ħieles Wara dan il-paradoss hemm ħolma ideoloġika u eh, kredula illi nitolbuhom jekk joġobhom illi jirrispettaw l-istandards tagħna ovvjament dan mhux se jagħmluh huma jridu jagħmlu iktar kompetizzjoni żlejali huma jridu jeqirdu l-kompetittività tal-imprizi tagħna tal-agrikoltura u l-bdiewa tagħna. L-Ewropa llum hija dik li qed tagħmel l-iktar fil-qasam ta' l-ambjent u ċina edha iżżid b-280 eh, fil-mija. Greta Thunberg edha tajt eh, edha tajdu dan ukoll aħna rridu namlu dak li hemm bżonn li jsir biex niddefendu l-ekonomiji tagħna. Grazzi. Jekk ma jimportax nixtieq nitlobkom biex ma titkellmux daqshekk brata maġġa li xinkella l ma jistgħux jsegwukom. Grazzi ħafna issa Sinjora Stegru tal-minuta. Grazzi. U għacċar li l-ftejm kommerċali mar berkosur u l-New Deal tal-Europa huma in kontradizzjoni. Ibidlu l-imġiba, l-investimenti fil-gwatt tal-Green Deal il-ġdid l-Europa trid eh, treaġixxi mad-dinja fil-gwad tal-emissjonijiet iżda ma nitkellmux dwar il-konsekwenzi u dwar il-fatti biss dwar il-vantaġġi il-bidla se tiswa ħafna flus eh, se tnaqqas il-possibilitajiet tal-welfare il-kompetittività wkoll u jridu jintroduċu anki l-carbon border tax ostaklu kummerċjali insomma ma nafux. Dana se wasal għal konflitti komerċali u naqqas il-benessri eh, dinjija. Benessri illi għalli irridu nbidlu il politika tal-klima. għambidlu l-investimenti, inħarsu li l-izvilupp teknoloġiku u nukleari per esempio biex naqsu l-emissjoniet. Sir Wallis, grazzi ħafna Eh, Kummissarju dan il-ftejm ta' Merkusur qed jagħti profitti lil kumpaniji transnazzjonali u l-investituri imma qed jagħmlu problemi għal bdiewa ċittadini. Il-bdiewa speċjalment dawk tal dawk tal-laħam ħajkollhom ħajkollhom problemi kbar u l-pajjiżi tal-Mercosur qed jużaw il-pestiġiti antibiotiċi u ormoni li ħafna minnhom huma projbiti fl-Unjoni Ewropea. Il-Green Deal qed tgħid illi l-bdiewa Ewropew ma importanti ħafna tranzizzjoni u l-istrateġija Farm to Fork ħasessa isaħħaħ l-isforzi tal-bdiewa biex niġildu l-bidla fil-klima u nipproteġu l-biodiversità u li nagħtu eh, ħajja xirqa l-bdiewa u l-familji tagħhom. Imma Kommissarju, il-ftejm ta' Mercosur xandu x'jaqsam ma' dan kollu? U x'għandu x'jaqsam meta nqisu lill arġentina eh, il-Brażil u l uruguay qed waqfu il-progress f'COP 25? Inti għet illi hemm attivitajiet illegali li ma jistgħux jitkomplu imma nixtieq inkomplu ma dak li qal Ricardo Salas li qal fejn l-ebda siġra met titneħħa għal produzzjoni tas soja u tal-laħam u inti ħatemnu dan il-kellim jitwaqqaf mill president Thank you, thank you. Grazzi ħafna, issa naddu għal kollega Schmidt Bauer għannuta u nofs. Grazzi ħafna. Eh, settur eh, agrikolu li huwa favur l-ambjent u modern irid jiġi inkluż fil-Green Deal. U meta nitkellmu fuq il-ftehim kummerċjali ma nafx Eh, kif id-diplomazija ta' Green Deal ħadd tiġi applikata mill-imsieħba kummerċjali tagħna u kif ħaniżguraw illi eh, l-standards li mhumiex ugwali eh, ma japplikawx. U importanti nirħduha bis-serjetà din għaliex l-importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi wkoll irid ikollhom standards stretti bħalna u għalhekk irridu nħarsu lejn dan il-ftehim, irridu nħarsu lejn is-sostenibilità tal-importazzjonijiet tagħna. Qed nużaw standards doppi meta nitkellmu fuq fuq l-standards li qed jiġu applikati mill-pajjiżi terzi. Aħna ħanimxu bl-istess standards, pereżempju meta nitkellmu fuq produzzjoni tas soja, x'kundizzjonijiet se jiġu applikati. Irridu naraw kif ħajkun l-impatt fuq il-bidla fil-klima wkoll. Aħna nagħtu importanza kbira għall protezzjoni ambjentali għaliex din hija importanti għal ħajjitna. Eh, mill-għasra aħna aħna wkoll naqblu ma' dawn l-impenni, mridu naħdmu eh, naħdmu b'sostenibilità, b'miżuri vijabbli u naħdmu għal ġit komuni, il-ġid tal-pubbliku. Qed nitkellmu fuq sostenibilità tal-ħajja ta' ħafna nies. Grazzi ħafna Sur Danti. L-Onorevoli Dante, grazzi. Jiena imwaħħax għax il-ħodor ipproponaw mhux dibattitu ġenerali fuq il-kompatibilità tal-ħodor ġodda tal-Unjoni Ewropea bit-trattati Ewropej, iżda ħaġa partikolari fuq il-Mercosur. Jiena għandi se xie xi informazzjoni l għonet l-Unjoni Ewropea fil 9% tal-emissjonijiet. Il-Mercosur 3.5 um, il dawna jiġu kompensati bil għandhom iżjed um, foresti u barra minn hekk fuq il-svilupp sostenibbli li huwa essenzjali għal dan il-ftehim jina naħseb li dan il-kapitlu huwa l-aħjar garanzija għal ħarsien tal-biodiversità għal ħarsien tal deforestazzjoni u anke għal żamma tal-impenji li dan il-gvern ħa bil-ftehim tal-konferenza ta' Pariġi u anki l-aħjar garanzija fuq il-politika tal-President Bolsonaro biex eh, għaxu se jkompli kif inu sejjer. Wieħed jista' jkollu dubju fil ta' trattat kulħadd għandu hawnhekk iżda naħseb li motivazzjoni tal-ħodor hija inkonsistenti. Grazie. Nächster Redner ist der Kollege Kelleher für Grazzi sal-kollega Kelleher. Grazzi, jiena nixtieq nifraħ lill-Kummissarju Hogan li qed parti mill-Kummissar il-Kummissjoni l darbohra importanti li nippromovu l-ekoloġija globali u li nipproteġu mhux biss l-aġenda klimatika tagħna imma anki dik ta' madwar id-dinja. Fl-istess ħin imma aħna qegħdin nħeġġu Eh, ftejm kummerċali mal-Brazil, mal-Uruguay, il-Paraguay u l-Arġentina. U dana ħat kisser ħafna mill-foresti tal-Amazon li għat fadal u eh, ħajkun hemm problema bil-biodiversità u qed nagħtu messaġġ eh, madwar id-dinja li l-Ewropa mhix serja daqskemm suppost tkun fuq il-bidla fil-klima. U aħna eh, eh, ħdirna l-aġenda l-ġimgħa l-oħra imma qed niminawha bil-dan il-ftehim kommerċjali tal-Mercosur illi qed jimmina kull standard tal-aġenda eh, ekoloġika l-ħadra. U allura dan il-ftehim ma jagħmilx sens fuq ħafna aspetti u qed imur kontra l-isforzi li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea favor l-ambjent u speċjalment anki tmur kontra l-industrija agrikola tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal kollega Holmgren. Grazzi. il bira fl-Iżvezja il-gvern grazzi għall partit tal-ħodor id iddeċieda li fis-sett l oqsma tal-politika kollha jrid ikun hemm għan marbut mal-tibdil fil-klima din hija xi ħaġa ovvja u b'mod partikolari għandu jkun il każ fil-kuntest tal-kummerċ ħieles. Irrid jkollna impatt fuq il-politiki ambjentali li jużaw u japplikaw pajjiżi oħrajn. B'hekk nistgħu jkollna wkoll impatt fuq il-pajjiżi terzi l-Unjoni Ewropea forsi m'għandix ikollha relazzjonijiet kummerċjali ma' pajjiżi li ma jappoġġawx il-ftehim ta' Pariġi u ma jaħdmux biex jissodisfawh. Jiena smajt rappreżentanti ta' gruppi oħrajn jgħidu li aħna rridu nkunu pionieri fil-qasam ta' tibdil fil-klima, aħna rridu naġixxu fuq il-livelli kollha fl kollha. Inkella l-klim tagħna huma se jsarfu xejn għal ħames snin li ġejjin, irridu nieħdu azzjoni għaliex ir-risk eh, ir-riskju huwa li jekk ma jirnexxinniex dan se jkun il-mandat tal-aħħar għalina l-koll. ħafna kellim li mess Rus għal-minuta. Is-Sur Timmermans ippreżenta l-Green Deal il-ġdid għall-Ewropa. Niddi kienet l-Istrat hija kwotata bħala l-istrateġija mill-xhur raba għal-mejda. Fl-Unjoni Ewropea għandna l-bajt tal-batteriji u l-pestiċidi diġà huma proibiti rridu ninvestu iżjed fil-bdewa tagħna biex ikunu nistgħu eh, biex ikunu jistgħu jissodisfaw ir-regoli li fl-aħħar mill-ħallu huma inutli. Aħna qed niklu ikel li jiġi mill-pajjiżi li ma jirrispettawx ir-regoli tagħna fil-Merkosul huwa għandna strateġija fejn diversi, ah, diversi, diversi pajjiżi li jipproduċu l-karozzi fl-Ewropa se jmorru tajjeb, iżda fl-Olanda aħna l-bdewa tagħna se jħallsu għal kompetizzjoni żleali. Irridu nirrevedu din il-politika li mhix korrenti. Grazzi ħafna. Il-kelim li jmiss Sur Jarabas għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna t-nifacċaw dilemma kbira enormi llum huwa għasmat li l-ftehim ta' Mercosur suppost jiġġenera 19 biljun euro fil-prodott gross domestiku tagħna, il-88 biljun euro fil-kummerċ tal-prodotti u anki u anki iżjed fil-gwatt ta' servizzi mill-banda l-oħra dan il ftejim jista' jikkontribwixxi għad-deforestazzjoni tal- tal-żona tal prezzjuża ħafna fil-pjaneta jiġifieri l-Amazonja illi qed jaqtawa biex ikollhom spazju għal biex ikabru s-soja. U bekk għandna din proposta illi għandna nużaw dan il-ftehim biex nitolbu dawk il-pajjiżi biex ibidlu l-politika tagħhom. Iżda dan jista' jkontribwixxi anki għal għal iżjed emissjonijiet fid-diossidu tal-karbonju minħabba trasport il-mistoqsija hawnhekk hija nistgħu nużaw fil-verità dan il-ftehim biex eh, biex nisforzaw il-kontrapartijiet tagħna biex jirrispettaw l istandis tagħna fil ta' pestiċidi, fil rigward tal-benessri tal-annimali, fil rigward tal-sigurezza fl-ikel tagħna, għax dawk l-istandards għandhom ikunu konformi magħhom hawnhekk fil-Unjoni Ewropea bdewa tagħna għandna tip ta' pressjoni li rridu eh, nużaw hawnhekk iżda mhux l-uniku tip ta' pressjoni mill-banda l-oħra għandna l-banek li jinvestu hemmhekk in-naħa l-oħra tal-Atlantiku fi proġetti li mhumiex sostenibbli fil rigward tal-bidja u bekk naħseb li għandna nifokaw fuq l-standards u mbagħad ikonna ftehim eh, kommerċali kif nagħmlu fil-gwad tal-negozjati għal sħubija. Forsi għandna jkollna perjodu ta' transizjoni fejn nistgħu niċċekkjaw jekk l-istandards qed jiġu applikati. Grazzi. Il-kelim miss huwa l-Onorevoli għal minuta grazzi ħafna, eh, Signor President, il-lefta ehm, mal-Erkosor dan se jaffettwa il-produzzjoni tal-agrikoltura fl-Ewropa se tiftaħ dik il-parti tad-dinja. Issu se jkun miftuħ għal prodotti irħas u dan se jkollu effetti ħżiena fuq is-suq intern tal-Ewropa u anki fuq l-ambjent il-kontaminazzjoni tal-umani u anki tan-natura fil-Merkosur eh, hija ħaġa magħrufa sew il-pestiċidi huma eh, projbiti hawnhekk iżda jintużaw hemmhekk fir-rigward tal-protezzjoni tad-diversità bioloġika. Għandna bżonn nirrikonoxxu li l-istandiz Ewropej mhumiex qed jiġu rispettati. Rajna x'qed iseħħ fil-rainforest tal-Amazonja wkoll. għanna narfu l-importanza ta' dak kollu fil-ftehim tagħna, Sinjura, kifodum issa għal minuta. Dan il grazzi dan il-Parlament ġi imwiet um, Green Deal radikali, ċittadini Ewropej u zazax li qed iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea tmexxija qed ġew mwedin dan il-ftehim iżda jekk għandu ifisser xi ħaġa dan il-Green Deal irid ikopri kull tip ta' leġislazzjoni mhux biss il- Eh, eh, eh, unnek li zjed li konna l-qawa qabel ma niffirmaw dak li ġi deċiż fil-Pariġi huwa importanti anke f'rigward tal-ċanga mill-Brażil. L-Ewropa tesporta l-valuri tagħna permezz tal-kummerċ u għandna nużaw il-ftehim ġodda biex niżguraw li leġlazzjoni ehm, leġlazzjoni eh, qawwija ambjentali u demokrazija tiġi u leġlazzjoni jiġu rispettati. Il-Merkosur se jkun eh, l-aħjar possibilità biex biex ikonna l-protezzjoni tal-Amazon jekk eh, wasal iż-żmien biex ikonna l-azzjoni wara l-klim dan il-ftejm tal-kummerċjali jista' jintużaw għat-tajjeb iżda f'dan iż-żmien kollu l-emerġenza tal-klima saret ehm, emerġenza u dik għandha tkun il-priorità tagħna. Grazzi ħafna, il miss l-Revli Vina għal-minuta. Grazzi ħafna, Signor President, Komissarju Vina. Jekk smajt il-kelima tal-lum, e, inti zguret tajt biċċar l-Europa matriċ u mandiċi kolla Green Deal mal-Marok e, e, ftejma Mercosur. Dak li għandek jekk tħares li titlu tal-lum titkellem jitkellem dwar il-kompatibilità bejn il-ftehim tal-kummerċ ħieles u l-Merkosur dajem ma jeżistix għal ħafna eh, raġunijiet differenti tħares lejn il-protezzjoni tal-ambjent, tal-klima, biodiversità, l-importazzjoni tas-soja, l-iskambju tal likel għal-magni. Aħna għaliex xeddinaw minħabba l-poplu jew għal-bdewa, l-żar jew inkella biex nappoġġaw il-kumpaniji l-kbar Grazzi ħafna. Colin Ostole issa għandu l-kelma. Grazzi, Signora President, Kommissarju, kollegi, l-iskambji kommerċjali u l-importazzjonijiet tagħna m'għandhomx iwaqfu l-ġlieda tagħna kontra t-tibdil fil-klima l-ftajim tal-Merkasur irrit jiftaħ is-swieq tagħna jneħħi dar il-dazji fuq ħafna mill prodotti esportati mill-Merkasur lejn l-Unjoni Ewropea u din hija kwistjoni ta' uh, bilanċ. Aħna qegħdin nponu fuq il-kumpaniji Ewropej li għamlu sforz akbar biex innaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju tagħhom. Aħna nistgħu wkoll mbagħad eh, eh, eh, rridu morru nagħmlu ftehim ma' pajjiżi li ma jagħmlux l-istess dak li qegħdin ngħidu fil-Green Deal irrit jiġi implementat li sempliċi li ftemu minn kulħadd u applikabbli għal kulħadd. Aħna rridu wkoll nieqfu kontra il-kompetizzjoni żlejali kif nistaw dejjem noħon u iktar l bdewa tagħna u r-raħala u niftħu l-portijiet tagħna biex nirċivu prodotti mingħand nies illi ma jirrispettawx l-istess regoli. Imbagħad hemm il-kwistjoni tas-sanità irridu niżgurraw li l-industri eh, tagħna u l-agrikulturi tagħna jkollhom swieq ġusti u bilanċjati aħna rridu użu sostenibbli tar riżorsi billi ndaħlu klawżoli vinkolanti f'dawn l-ftejmiet dwar ir-rispett tal-ftejm ta' Pariġi kif għadna meta konna qegħdin nitkellmu fuq il-nirien fil-foresta tal-Amazonja ma nistgħux nappoġġaw ftejim li ma jissodisfax l-obbligi li ħabbret ftit ta' ġranet ilu il-President tal-Kummissjoni von der Leyen fil-kuntest ta' dan il-patt ekoloġiku l-ġdid. Kollegina Rena, für għani minut. Grazzi. Il-Komissjoni prezentat l ambizzjonijiet tagħha fil-patt ekoloġiku l-ġdid u nifirħilla. Imma di l-Komissjoni kif tista' tiġġustifika l-firmar ta' ftehim bħal dan illi jisu jaqbel ma dak li ġi firma 20 senilu palli kiku l-affarijiet għadhom mixjien l-istess. Il-problema tal-klima, l-popli indiġeni, l-biodiversità, il-drittijiet tal-bniedem, ma nistawx noqogħdu ngħidu l-kapitlu fuq l-iżvilupp sostenibli huwa garanzija. Le, dana mhux minnu intom dana ta' fuq. Ejjew nkunu konsistenti, koerenti u sinċiri għalfej dan il-kapitlu għall-iżvilupp sostenibli huwa eskluż mill-mekkaniżmu ta' ta' regolament minn stati partikolari li l-lum huma inklużi wkoll minn dan il U Umbagħad fuq id-drittijiet tal bnidem u drittijiet ta' svilup sostenibbli m'hemmx il-possibilità illi nużaw dan il mekanizmu ta' eh, soluzzjonijat til-wim għalhekk jekk joġobkom l-ewwel aqraw dak il-mexxej ta' Davos illi għal kumpanija għandha tagħti rendi kont ta' responsabilità ambjentali u soċjali tagħha mela kommissarju. Kummissarju u Sinjura Rappreżentant tal-Kunsill jekk joġobkom kunu inqas ideoloġiċi f'dawn l-ftejmiet kummerċjali u rispettaw dak li kumpaniji kumpaniji infushom qegħdin jagħmlu llum biex jirrispettaw l-ambjent. Merci. Grazzi ħafna sa. mis u għas kollega Pat għal-minuta. Grazzi fi żminijiet tal-tibdiliet ġeopolitiċi il-gwerer ehm, gwerer kummerċali u l teddi tal-ordni dinjija qed naraw li fil-Merkosur għandna regoli eh, fil-gwar tal-kummerċ -tal eh, dinjija u se jkun hemm opportunitajiet fis su ta' potenzjal kbir fl-istess waqt qed niffaċċjaw l-isfidi tal-bidla klimatika u tal-innovazzjoni eh, fejn għandna bżonn ta' tweġiba globali f'kull ftehim l-Unjoni Ewropea tiżid l-isforzi biex iżomm mal-impenji tagħha kummerċjali u dan il-ftehim Mercosur mhuwiex eċċezzjoni mal-kapitlu qawwi tas sostenibilità aħna nsabu flimkien mal-Arġentina u l-Uragwaj u Paragwaj u oħrajn fl-implementazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss huwa L-Onorevoli O'Sullivan għal-minuta. Grazie ħafna President u nilqas eh, Komissarju Hogan jenat eh, kontenta fejn qed nara dan id-dibattu llum li jimbeda mill-grupp tiegħi tal-ħodor eh, ġili ma nafx biżejjed biex intejbu id dinja l-politika kummerċjali u nikkompromentu ruħna u l-ideali tagħna f'interess tal-profitti tal-kumpaniji u għal prodotti rħas ħafna mhuwiex ċar kif ftejn proposta tal-Mercosur huwa jista' jkun kompatibbli mal il-Green Deal kif jista' jkun li li nimportaw il-ċanga u dawna jimportaw il-ċanga u neħħu jamlu deforestazzjoni u u e, dan huwa favur il-prodotti tal-karozzi hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ekonomija ċirkolari u l-ekonomija sostenibbli u l mbagħad nimportaw il-prodotti. Il-kwalunkwe ftehim irrid ikun skont l-obbligu ta' Pariġi nipproteġu il-dritti tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Amerika t'isfel u iżom l-elementi l-enin tal-Green Deal u e, nevitaw li u l-kaos fil-bidja fl-Ewropa fejn il l-Irlandiżi l diġà qed jiffaċċjaw il-prezzijiet li waqgħu baxxi wisq. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Vrikunen għal-minuta u nofs ikjoġbok. Signora President, qegħdin nitkellmu dwar eh, kemmu koerenti il ftejim tal-Merkosur u kemm dan jaqbel mal-patt ekoloġiku l-ġdid. Eh, dan mhux għax li huma mhumiex kompatibbli imma il dan il-ftejjim huma parti integrali tal-Green Deal. Il-Green Deal huwa parti mill-politika favur il-klima u pass lejn Ewropa neutrali fl-użu tal-karbonju, imma dan irid ikun anki viabli ekonomikament, soċjalment u anke mill-perspettiva ambjentali ekonomikament u soċjalment eh, diġa għat li għanna bżon ta' Ewropa sostenibli, dinja sostenibli u għemmek il-politika li għandha rwol importanti, mux bizzejiet li l-Unjoni Ewropea tilħa il-miri taħħa fil-neutralità tal-karboni sal-2050 imma l-bija ta' dinja u koll l-emissjonijiet tagħna u 10% tal-emissjonijiet totali fid-dinja l-ek zoni oħra fid-dinja irridu u koll jinaqdu mal sforz tagħna fil-laqata Madrid daħna ma wasannix fejn ridna, għalek huwa importanti ħafna li ċina, l-Indja, l-Istati Uniti fil-snin li ġejjin jieħdu responsabilità tagħhom u jimpenjaw ruhom permezz ta' ftehmiet internazzjonali. Importanti li dan kollu jkun inkluż fil-ftejmiet tal-kummerċ ħieles u l-ftejjim tal-Merkosur għandu kapitlu fuq l-iżvilupp sostenibbli u għalhekk hija importanti s-supervizjoni tal-applikazzjoni ta' dan il-kapitlu dwar l-iżvilupp sostenibbli. Grazie ħafna il-kelim li miss. Ir-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-dinja ma jistawx ikunu bbażati fuq il-protezzjonizmu. il ftemiet kummerċjali f'dan is-sens iridu jiġu meħuda bħala opportunità għal biex nżidu l-esportazzjoni tal-beni u servizzi u anke biex noħolqu x-xogħol. Iżda dawn il-ftehmiet jirrappreżentaw anke spazji ta' dialogu ta' ftehim mal bqija tad-dinja. Importanti l promozzjoni tal-valuri, prassi u l-iżvilupp sostenibbli u drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol, drittijiet tal-ambjent, regoli għal benessri tal-animali, l-sigurezza tal-ikel u l-kummerċ bilanċat ġust u anki il-pożizzjonijiet lejn globali globali il-ftehim ta' Mercosur speċjalment l impenta tal-ftehim attuali ta' Parigi u anki rispett iridu jirrispettaw il-ftehimiet ambjentali bħal ħarsien tal-ispeċijiet tal-flora u fauna li huma medda dawn huma importanti ħafna iżda ma jistgħux jiġu meħuda bħala biss eżerċizzju ta' retorika u bekk fondamentali lill unjoni Ewropea ma, ma toqgħodx lura milli eh, eh, kollha l logħdu ta' kontrolli biex eh, ma jkunx hemm ebda tip ta' ksur tal-regoli jew tentattiv tal-ksur tar-rispett tar-regoli inkompatibbli. Mal-prinċipji tagħna, grazzi ħafna. L-Unif panna Grunberg għandha l-kelma għal-minuta, grazzi ħafna fil-kriżi li aħna tifaċċaw fejn l-umanità tinsab f'sitwazzjoni diffiċli aħna fl-Unjoni Ewropea lejn il-ftehim kummerċjali għandu lan bħala lan il-promozzjoni tal-kummerċ fis-soja u fiċ-ċanga. Dan ifisser se żżid il-distruzzjoni tal-Amazon. Eh, Sir Bolsonaro qal hekk fil-COP 25 fil-gwad tal prozzjoni tal-klima u jrid l-opportunitajiet tal negozju Aħna rridu naraw xem importanti hawnhekk ħafna it-terf ta' biodiversità. L-Amazon huwa l-ikbar ken tal-biodiversità eżiet minn 40,000 tip ta' speċi tal-pjanti, 16,000 il sġar u 45,000 speċijiet tal-animali u tal-, tal tal-ħut mela dmirna li nitkellmu għall protezzjoni tal-Amazon u dan il ma jistax jagħmlu dan. Il-kellim li jmiss issa huwa Signora President, skużani, biss s sur Didier. Signora President, hemm inkonsistenzi politiċi li l-ċittadini Ewropej għandhom raġun ma jifilħux għalihom iktar il-ftehim mal-Arġentina, mal-Brażil, Paragwaj u l-Urugwaj huwa prova ċara ta' dan f'mument fejn l-Ewropa edha tajt li rrit patt ekoloġiku ġdid u twaqqaf l-importazzjonijiet minn pajjiżi li m'għandhomx istess standards ambjentali li għandna aħna kif nistgħu nimmaġinaw li xuħut fl-ikbar opaċità u fl-isem tagħna jistgħu jawtorizzaw lil pajjiżi tal-Amerika tisfel li jarqu s-suq Ewropew prodotti tal-ikel li fihom sustanzi illi l bdiba tagħna ma jistgħux jużawhom u ma dan irridu nżidu wkoll pjan soċjali wiesa ħafna l parlament Ewropew ma jridx isir m'għandux isir kompliċi tiegħu kif tridu intom illi aħna najdu lil raħala li diġa qegħdin fi kriżi u li ridu barra minnek jaraw illi hemm 100,000 tonnellata ta' laħam mill-Amerika tisfel mimli antibiotiċi kif tistaw tawtorizzaw prodotti medjokri li jitħlu fis supermarkets tagħna u li jipprovdu riskju reali għas saħħa tat tfal tagħna u dana Eh, biex qegħdin irdu wkoll l-imprizi agrikoli eh, meċim il-familji li qegħdin jaħdmu biex joffrunna sigurtà fl-ikel li nikkonsmaw. Aħna għal dan il ftajim għandna ngħidu fil-spirtu ta' responsabilità u bil-sens komun. Irridu nieqfu nkunu l-boloħ ta' globalizzazzjoni il-messaġġ huwa ċar. Wasal il-moment issa iktar minn qatt qabel għalina l-Ewropej biex nieħdu fidejna id id-destin tagħna. Now it's the turn of the colleague Kumpula Natri. Il-kollega Kumpula Natri. President, il-kwistjoni dimna hija eh, jekk il-Green Deal u l-Mercosur eh, jistgħu x'ikunu eh, kompatibbli. Il-ftehim ta' bejn il-Mercosur u l-Unjoni Ewropea jitlob li żewġ partijiet biex implementaw il-ftehim ta' Pariġi. Imma dan l-impenn qiegħed isir fil-kapitlu tal-iżvilupp sostenibbli u allura memx sanzjonijiet ta' kummerċ. Issa jekk dan iftajim jiġi ratifikat kif inhu Eh, ħajkun hemm problemi fil-impenji tal-ftejm ta' Pariġi bħal pereżempju iktar deforestazzjoni fil-Amazon tal-Brażil u l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tippenalizza l-imġiba tal-Brażil. U allura dan huwa msieħeb eh, li huwa riskjus kif rajna fil-laqa ta' COP25 il-ġimgħa l-oħra. Fil-Green Deal, il-Kommissjoni qed tgħid li ħadd irrispetta l-ftehim ta' Pariġi bħala element essenzjali għal kwalunkwe ftehimiet kummerċjali komprensivi oħra. Dan huwa element essenzjali ta' ftehim Eh, li twassal għal sanzjonijiet kummerċjali. Allura nipproponi li nsibu soluzzjonijiet illi l-Parlament Ewropew jitlob illi biex nirratifikaw il-ftehim irrid ikun hemm element eh, importanti jiġifieri li jiġi ratifikat nimxu mal-ftehim ta' Pariġi. U jiena ħankun qed naħdem sabiex eh, niġġieldu anke bidda fil-klima. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall kollega Polċak Grazzi ħafna, aħna rridu nirrikonoxxu eh, dak li għanna f'dan id-dibattitu dan huwa ftehim internazzjonali li huwa kontroversjali ħafna, mirridu nħarsu lejn il-fatti. L-ewwel net, eh, il-pajjiżi tal-Merkosur u tal-Unjoni Ewropea iffirmaw il-ftehim ta' Pariġi u allura l-Brażil ħajkunu fundamentali biex insolvu problemi ta' deforestazzjoni. U xiġri meta ma nkunux nistgħu naqblu mal-Brażil. Jiena Eh, rapporter fuq l-insaħħu l-dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għal eh, tiġdid tal-foresti tal-Ewropa. U allura nixtieq nitlob il-kollegi sabiex naħdmu b'mod kostruttiv sabiex insibu soluzzjoni u niżguraw ukoll illi l-Brażil jgħinna biex insolvu l-problema ta' deforestazzjoni b'mod pożittiv. Hemm kapitlu fil-ftejm fuq l-iżvilupp sostenibbli li u l-insaħħu il-relazzjonijiet fl-investiment dana ħajjejn għall-aktar rispett għall-ambjent. Ħajjiżgura wkoll li jkun hemm iżvilupp sostenibbli u protezzjoni għall foresti Jridu nħarsu lejn il-fatti. Is-Sur Rodriguez Pinheiro. Grazzi, President, u nifraħlek, Komissarju Hogan, l-Unjoni Ewropea temetti iktar gażijiet ta' b'effett ta' serra mill-Merkosur imma aħna dejjem niġġieldu favur il-klima l-impenn li ħadna biex insiru l-ewwel reġjun ta' neutralità klimatika sal-2050 huwa pass fid-direzzjoni tajba ma mhux biżejjed hemm bżonn ta' e, impenn u involviment ta' kulħadd. L-atmosfera m'għandix frontieri għalhekk huwa importanti ħafna li fil-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur illi jkun hemm dan il-kapitlu fuq il-żvilupp sostenibbli li jkun vinkolanti legalment u li jkun hemm ukoll il- Um, il-kolawzola dwar il-rispettar u koll il-rispett tal-ftejim ta' Pariġi. Umbatem il-deforestazzjoni illegali u koll u jridu jonqsu wkoll l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra sal-2030. Issa, għad baqa ħafna xir li rrit isir, irridu nigarantixxu ir-rispett u rridu noqogħdu b'sebajnejn u f'dan kollu il-Parlament se jkollu rwol importanti x'jaqdi. Thank you. I'm sorry to interrupt. Grazie, skużani kelli n-interrumpi, imma eh, naħseb hemm bżonn li taktar ħin eh, sabiex titkellmu mhuwiex it-tort tiegħi. Issa ngħadu għal Sinjura Spiraki għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kummissarju Hogan m'hemm l-ebda dubju illi l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur huwa wieħed importanti huwa wkoll ta' benefiċċju ekonomiku minħabba li jkopri miljuni ta' konsumaturi u tkun qed tnaqqas ukoll ċertu dazzi. Imma importanti wkoll ngħid naraw illi dan huwa eh, ftehim provokanti għaliex l-ewwel nett eh, eh, diffiċli tħares ċertifikat ambjentali tal-prodotti li jidħlu fl-Ewropa Kummissarju Hogan, huwa importanti ħafna illi aħna nassiguraw lill ċittadini tagħna u nappoġġjaw lill-bdiewa eh, fl-Unjoni Ewropea. Għandna niżguraw li l-prodotti kollha li deħlin mill-pajjiżi Mercosur ikollhom ċertifikar eh, ambjentali u li jimxu mal-istandards li għandna aħna fl-Ewropa. Il-Mercosur jistgħu jaraw kif kif nilħqu il-miri għolin li għandna tal-Green Deal sal-2050 imma rridu nkunu realistiċi wkoll.